Dear colleagues, dear ladies and gentlemen, I ask... Kollegi, sinjuri, nishtiq nitlob l-attenzjoni ta'kom aħna ħankomplu issa bil-ħidma tal-plenarja. Ħankompli bl-Ungaris issa, yes, President. And our first item that this evening. L-ewwel punt fuq l-agenda tagħna. Il-President qed iħawad bil-Ungeris u bl-Ingliż. Mela, mela, l-ewwel punt fuq l-aġenda. Ir-rapport ta' Bent Benson, il-pjantazzjoni fuq l-effiċenza enerġetika. L-ewwel nett, ħanadja rapporter. Is-Sur Bent Benson. Għandek żewġ minuti. Thank you, yes, Mr. Chairman. Iva, grazie, President. L-Unjoni Ewropea għanda mira li nilħu effiċjenza enerġetika 20% sa' sena 2020 jaf ikun diffiċli ħafna li nilħu din il-mira. Aħna jaf nilħu biss l-10% fil-mija, però jeżistu argumenti ekonomiku u soċjali biex nifrankaw l-enerġija mbżon illi innaqsu l-enerġija li qed nużaw. Ikun hemm benefiċċji ekonomiċi, benefiċi finanzjarji u nifrankaw 1000 euro fis-sena eh, fid-djar. Iċ-Ċina qed tippompja l-investiment f'dan is-settur, però aħna qegħdin naqgħu lura. Iċ-Ċina offrit ukoll sussidji sostanzjali fis-Stati Uniti wkoll hemm kondizzjonijiet qafas sodi, però fl-Unjoni Ewropea l-istorja hija waħda differenti. Irridu nifukaw fuq sma speċifiki, nifukaw il-politika tagħna. Aħna rridu li warajna nħallu dinja ħjar minn dik li uritna, rridu noħolqu l-impjegi u l-kompetittività. Nistaw noħolqu wkoll l-impjegi ġodda fl-SMEs. It-tlet fili ewlenin fil-pjan tal-efficienza enerġetika Ewropea huma ma dawk nazzjonali kif ukoll il-kumpaniji u l-kostruzzjoni dawk huma tliet oqsma partikolari mela issa l-pjanijiet tazzjoni nazzjonali l-ewwel net ma tantx kienu effiċjenti wisq sa issa però joffru potenzjal kbir iridu jkomplu ntejbuhom u l-Kummissjoni teħtieġ li issaħħaħ l-użu ta' din l-odda. Jekk il-pjanijiet tazzjoni ma jkunux ambizzjużi biżejjed allura l-Kummissjoni għandha tirrifjutom. Bekk nkunu għadin nofru l-ċittadini tagħna aktar sikurtà u sikurezza. Rridu naċċertaw ukoll indipendenza tal-Istati membri għaliex huma għandhom jieħdu fl-aħħar mill-aħħar id-deċiżjonijiet tagħhom. Issa, l-industrija tal-kostruzzjoni hawnhekk ukoll għal potenzjal qawwi x'nisfruttaw. Għanna bżonn nifukaw fuq l-frankar tal-enerġija fuq il-politika tal-prodotti iridu hawnhekk li ikollna standards ta' tikketjar dawn huma importanti ħafna neħtieġu l-innovazzjoni u l-politika ta' kostruzzjoni hija importanti ħafna. Din hija ħaġa illi irridu ħarsu liha fid-dawl tal- politika tal-enerġija. Nistaw kawsa l 4 tal-enerġija f'dan il-qasam naħseb li dawn it-tlet toqs ma ħajkunu importanti ħafna kompetittività u l-innovazzjoni fuq tul ta' żmien. Għalhekk aħna qegħdin nirrakkomandaw li jintużaw għodda finanzjarji sabiex inkomplu insawru l-efficienzja enerġetika. Jeżistu wkoll mudelli disponibbli u issa li jonqosu illi niddeċiedu x'forma ħanatu lil dawn l-istrumenti finanzjarji x'sura ħajkollhom irridu niffukaw l-isforzi tagħna f'dawn l-oqsma li huma tant importanti għall-industrija Ewropea. Grazzi ħafna l-rapporter. Nadi issa għall kummissarju is-Sur Ettinger. Kommissarju. ich bin zunächst den President, Honorable membri. Jina kont etna nara l-kumitati, żort il-kumitati tal-affarijiet reġjonali tal-industrija u tal kompetitività jina grat ħafna ħad dibattiti intensivi li kellhom fuq ir-rapport tas Sur Benson dwar il-pjantazzjoni tal-efficienza enerġetika. Nixtieq ringrazzja l rapporter u membri kollha illi ħadmu tant fuq dan is-suġġett. L-Unjoni Ewropea għandha l-annijiet il-miri tal-20 fil-mija għall-efficienza enerġetika. Għalek, jek naraw daqxej xin xina niksbu sa' issa, f'dak li għandu xjaqsa per eżempju għad diossidu ta' karbonju, għamilna progress mux ħazin. Anki fl-enerġija renovabli għamilna Eh, progress mhux ħażin, però fl-efficienza enerġetika qegħdin naqgħu lura u jekk ma nirsistux daqsxejn u ukoll iċ-ċans li infallu ma jirnexxinix nirħu l-miri tagħna. Fil Għafasta ta' din il-kriżi issa jista' jidher li forsi ma jirnexxilix nilħu il-mira ta' 20% anzi jafna qawlura għal 19%. Jiena din il-frażi effiċenza enerġetika ma taġobnix. Barra mit-ċirki tagħna mit-ċirki Ewropej ħadd ma jaf xi tfisser jekk istaqsu lil sħabkom lil ġirien lil familja tiegħek. Kulħadd jaf xi ġifieri tifranka l-enerġija, ma effiċenza enerġetika bo x'inhi. Aħna m'għandniex definizzjoni ċara ta' xirridu namlu il-miri tagħna x'inhu. Nafu. Fl-2005, fl-2007, eh, deċidejna xridu namlu, kanna fl-2007 il-naqdu manna l-Bulgarija, Rumanija, ma dakin il-punt tluq. Imbat, għamilna numru ta' previżjonijiet u koll. Imbat, naqasna l-20% anzi wasalna l-20%. Imma, jekk per eżempju f'pajjiżi fil-Ġermanja jkun hemm żieda ta' domanda, allura l-affarijiet hemmhekk il-varjabbli jinbidlu. Ejn ngħidu hemm l-affarijiet kif huma djar dejjem qegħdin ikunu ikbar, qegħdin ikollna nużaw vetturi dejjem iktar b'saħħithom. Magni iktar qawwijin. Ġifier l-affarijiet ma baqgħux kif kienu fl-2005 u m'għandniex Eh, rapport oġġettiv li ħares lejn il-prospetti eh, fil-futur 20% ma 20% ta' xiex ħadd ma jaf. Jiena onestament ikolli ngħid li kultant verament niddubita minn dawn il-ċertu eh, previżjonijiet li saru dawn iċ-ċifri li għandna uħut minn Persuni fondaturi tal-Unjoni Ewropea kienu qalu li domanda l-enerġija dejjem ħad iżdied u ma suġġerixxu koll li sa' Eh, żmien partikolari jintlaħqu dawn il-miri, però mhuwiex possibbli le. Aħna rridu li safrara l-inqas jirnexxinna nħarsu lejn il-futur, kollna stampa aktar ċara, iktar eh, preċiża ta' xħajġri. L-affarijiet mill-kriżi law imbidlu u issa kulħadd qed jitlob għal Eh, miri vinkolanti, ma l-istati membri jafu li mux kolla ħajappoġġawa din il-possibilità. Il-Parlament Ewropew jafu li jitlob miri vinkolanti ma l-istati membri ridu jatmu fuq bazi volontarja. Sentej tlet snilu it-tihda deċizjoni li nimxu lejn il-miri vinkolanti ma verizzaturi li għadna il-bot ħafna. Għalek, aħna li dunamlu għal-inħarsu lej l-affarijiet kif ħajkunu minajr il-midi 2020 Umbat il-naqsu l-20%. Mela xridu namlu l għanet rridu inħarsu lejn il-bini municipali. Il-kondizjonijiet tal-ħidma tal-industrija bini eżistenti autoritajiet reġjonali u autoritajiet nazzjonali dawk laqsma kollha fejn is-settur pubbliku ehm, għandu bini proprjetà dak għandhom ikunu l-ewwel qasam li nieħdu pass fih. Imbagħad rajna wkoll illi f'ċertu pajjiżi kien hemm eh, numru ta' programmi għal rinnovazzjoni tal-pajjiż proprjetà tal-bini. Issa forsi wasal iż-żmien illi dawn il-programmi naqduhom flimkien. Forsi wasal iż-żmien issa illi ma noqogħdux ninħlew fix-xinxilli minflok noqogħdu nagħmlu xi bypass ġdid, xi triq ġdida minflok inħarsu lejn dak li għandna u kif nistgħu nagħmluh iktar effiċenti. Imbagħad it-trasport huwa ovvjament ħaġa ovvja li hawnhekk ukoll iridu nagħmlu ċertu nieħdu azzjoni ċertu stati membri għanna 550 eh, vettura għal kull 1000 abitant. Dawn il-figuri rridu narmonizzaw ma stati membri oħra ċifri varjaw ħafna. Ma nistawx nistennew li l-Ġermanja tinżel għal met vettura għal kull elf ruħ, anzi li jiġri probabli u għali il-pajizi l-oħra jitilaw għal 500 tal-Germania. Imbagħad is-settur tal-enerġija. Il-kwistjoni hawnhekk hija l-natura vinkolanti tal-miżuri. Ftit ilu kellna ikla fejn iddiskutejna dan is-suġġett u nista' ngħidilkom li l-Istati Membri u l-Ministri tal-Enerġija tagħhom huma sensittivi ħafna għal din il-kwistjoni tal-effiċenza enerġetika mhumiex għadhom lesti illi adottaw miri vinkolanti. Nixtieq ngħid ukoll li jekk nieħdu l-eżempju ta' pajjiż membru bħal Polonja, per eżempju, 20% jew inkella pajjiż ieħor bħal Ġermanja, l-Italja, l-Awstrija li huma saturati tiġa kif nistgħu nippretendu li dawn inaqsu 30 fil-mija sabiex naċċertaw li l-Polonja tkun tista' tkompli tixtri il-vetturi għaċ-ċittadini tagħha u tinvesti iżjed fl-industrija. Fi kliem ieħor naħseb illi irridu jsiru negozjati kifra ħafna hawnhekk diffiċli ħafna. Nishtin nirringrazzja rapporter tal-rapport tijaw jina ħan ovvjament nkun qed nagħtu kasu fl frar il-Kunsill Ewropew ħajkun qiegħed jindirizza din il-kwistjoni bil- għan li nippruvaw insibu xi bażi komuni bejn il-gvernijiet minn hemmhekk imbagħad ħanoħorġu bi proposti tangibbli illi nipproponu mezzi kif l-efficienza enerġetika tkun tista' tiġi pjanata aħjar imbagħad fir-rebbija u fis-sajf ħajkun hemm ċans biżejjed li niddiskutu dawn il-kwistjonijiet inkluż in-natura vinkolanti tal-miżuri. Minħabba sussidjarjetà jaf li l-aħjar eh, approċ ikun ehm, wieħed fuq żewġ fażijiet. L-ewwel nitolbu lill istati membri biex joħorġu bi pjanijiet annwali għall effiċenzja enerġetika b'miri iffukati eh, fuq isma partikolari kull sena. Però ma nistawx nibqgħu nitkellmu fuq l-2020 Jekk naraw illi fl-ewwel snin sar progress tas sew fjak, bil-fors rridu nerġgħu naħsbu l-miri tagħna. Però grazzi tal-isforzi u x-xogħol tagħkom. Grazzi ħafna lilek, kummissarju, issa ħajkolna interventi fissem il-Kumitati Parlamentari l-ewwel is-Sur Lise fissem il-Kumitat tal-Ambjent minuta u nofs. Grazzi ħafna, President. Kommissarju, Sinjuri Lawanet. Jina nishtiq nirring najdilkom li jina il-rapporter u mux il-president tal-Komitat Envi. Għalek nishtiq nirringrazzja li Sur Benson għal ħidma sfiqa tijaw u il-kooperazzjoni li wera huwa għalinna xini l-istrateġija tal-efficienza enerġetika fl-Unjoni Ewropea l-iktar mod effiċenti kif innaqsu l-emissjonijiet kif ukoll innaqsu l-enerġija li tintuża fl-importazzjoni. dan il-mod nistgħu noħolqu l-impjiegi fl-Ewropa u l-fondi eh, li jiġu investiti ma jispiċċawx jiġu sparpaljati f'reġjuni oħra madwar id-dinja imma ikunu hawnhekk investiti fl-Ewropa stess. Aħna fl-abbozz ta' opinjoni fuq dan ir-rapport kellna um, punti ambizzjużi ħafna. Ħaġa li semmejt inti pereżempju kummissarju aħna nixtiequ nħaġġu lill-Kummissjoni Ewropea sabiex tagħmel miri għal l-effiċenza enerġetika jdu nħarsu lejn 2050 lejn 2000 lejn 2050 u lil-in Imbagħad id-definizzjonijiet ukoll din hija ħaġa sensittiva ħafna dan il-punt semmejtu int ukoll kummissar jridu nħarsu lejn id-domanda enerġetika din hija xi ħaġa li nistgħu nkejluha għandna ċifri wkoll fuq isma oħra. Pero jekk ħanħarsu lejn l-affarijiet għal kull unità din mbagħad jaf tkun daqsxejn iktar diffiċli nittamaw li dawn l-opinjonijiet tagħna jistgħu jiġu inkorporati ehm, fl-istrateġija fix-xogħol li ġejjin. Grazzi ħafna lilek issa fissem il-Kumitat tal-Affarijiet Reġjonali is-Sinjura Kolarska Bobinska. Komissarju Sinjuri, L-effiċenza enerġetika hija waħda mill-isfidi jew l-għalin li qed tiffaċċja l-Unjoni Ewropea u li ħanibqgħu nifaċċjaha fl-10 snin li ġejjin hija waħda mill-elementi jew l għanin tal-istrateġija tal-enerġija tagħna. Hija ta' importanza kbira li nassiguraw li l-istqarrijiet li għandna inklużi fir-rapport kif ukoll fl-istrateġija tal-enerġija tal-Kummissjoni Ewropea jiġu implementati mill-Istati Membri, jekk aħna rridu li dawn jiġu implementati allura aħna rridu nsolvu numru ta' problemi. Fuq livell Ewropew għadna qegħdin niffiċċjaw il-problema li nkejlu l-effiċenza enerġetika bħalissa qegħdin inħarsu lejn il-previżjonijiet għas-sena 2020, però ma naħsibx li kuna li li nadottaw miri vinkolanti bbażi ta' dawn il-previżjonijiet għaliex aħna ma nistawx fil-verità naraw il-futur ma nistawx najdu b'mod preċis se jiġri għalhekk ikun neċessarju illi l-ewwel ikollna teknoloġija aħjar illi tippermettilna nimplementaw dawn l-għanijiet huwa importanti ħafna wkoll li nieħdu konsiderazzjoni differenza bejn ir-raġuni. Il-mod kif l-enerġija tiġi smata f'Kopenhagen huwa differenti mill-mod kif tiġi Eh, kun smata fil-parti tal-vant per eżempju tal-Polonja. Aħna jdu naċċertaw illi il-pjanijiet ikunu jirriflettu r-realtà. L-implementazzjoni tal-politika tal efficienza enerġetika ħataqa taħt il-kompetenzi tal-autoritajiet reġjonali u lokali u għalhekk l-istati membri kummissjoni jidu jikkoordinaw l-azzjonijiet tagħhom u l-attivitajiet tagħhom mal awtoritajiet lokali. Nkella dawn jiġu juża bħala burokrazija li qegħdin jiswew l-reġjuni eh, spejja żejda. Irid ikollna ġestjoni tajba tal-funding kella l-proġett kollu ifalli. Grazzi ħafna. Issa naddu għal kellima fissam il-gruppi politiċi. L-ewwel għandna l-Herbert Royal sam il-PPE għal żewġ minuti. President, Kummissarju, Sinjuri. Jina wkoll nixtieq nirringrazzja lil kulħadd illi ħadmu Fuq dan ir-rapport, b'mod partikolari l isturbenzi Benson, hemm żewġ aspetti li nixtieq insemmi fid-diskors tiegħi l nett naħseb li l naqblu l efficienza enerġetika fi kliem ieħor l-użu tal-enerġija b'mod aktar eh, ekonomiku huwa is-soluzzjoni. Issa kif idun l-biċċa xogħli kif ħanaslu għalija din is-soluzzjoni? Għandna fil-Parlament dejjem noħorġu b'ċifri. Però għatmar nixinna niksbu xejn. Flima qisma tal-ekonomija irna fil-fat nibdew nużaw l-enerġija b'mod aktar effiċenti. Nasab dawk il satur tal-industrija illi fil-fat jużaw l-enerġija b'mod aktar effiċenti jagħmlu dan biss għax jistgħu jifrankaw il-flus. Nasab li jdu nagħmluha ċara l-nies li ċertu proċessi jużew iżjed jew inqas enerġija u jekk in-nies ikunu jistgħu jaraw dan bejnhom stess, allura jkunu jistgħu jibdew jużaw l-enerġija b'mod aktar effiċenti. Però dan kollu imur jitfit mal-inċentivi. Imbagħad il-Kummissarju spjega mod elokwenti ħafna diffikultajiet ta' definizzjonijiet fuq l-effiċenza enerġetika, diffikultajiet li dawn qed joħolqu fl-Istati Membri il-kollegi tagħna kienu qegħdin jgħidu kemm is-sitwazzjonijiet ivarjaw bejn Stat Membru ieħor il-kundizzjonijiet anke ġeografiċi varjaw ehm, b'mod enormi għalhekk kif jista' jkollna ċifra waħda vinkolanti għal kulħadd. F'termini ta' politika enerġetika naħseb li rridu nitbedu daqsxejn mit-twemmin u l-fiduċja li kellna qabel fuq dawn il-soluzzjonijiet illi japplikaw b'mod orizzontali għal kolħadd dawn ma ħadmux għandna bżonn ta' approċċ ġdid differenti li jippermettilna jkollna differenzi bejnietna illi jirriflettu s-sensittivitajiet nazzjonali. L-importanti huwa ir-riżultat. Boda urkier sot xoron kivju paranċ. Grazzi, s-sur Swoboda wara l-blue card, tagħmel domanda. Iva jinandi domanda għal kollega tagħna, sur Roy Forsi skont l iżviluppi l-anijiet vinkolanti jistgħu jiġu mfassla b'mod differenti. Jista' jkun possibbli li jkollna għanijiet differenzjati u vinkolanti wkoll. Forsi nistgħu nsibu nsibu mod ta' kif nadottaw approċċ tajjeb skont il-ġeografija, eċetera, iżda jkollna xorta waħda għanijiet vinkolanti. Grazzi s-sur Il-kellim missek joġbok. Surrul. Nixtieq nitkellem dwar mezzi ta' kif nistgħu niksbu soluzzjonijiet differenzjati vinkolanti. M'għandi l-ebda idejat mm, faslin diġa'. Jiena qed nipprova jien ma tantx jiena favur li jkollna ħafna figuri vinkolanti minn qabel iżda rridu nsibu mod ta' kif nistgħu nimxu l qudiem pass wara pass u għaldaqstant din hija forsi għażla oħra li għandna. Grazzi. Issa nixtieq ngħaddi l-kelma li Sinjura Thompson f'isem l-SND għal żewġ minuti. Grazzi President. President Kummissarju kollegi, nixtieq nibda billi nirringrazzja Mr. Benson u lill kollegi l-oħrajn u l-kooperazzjoni eċċellenti li kellna magħhom fuq dan ir-rapport u kien hemm ftehim fuq bosta punti. Naħseb li għamilna ħafna xogħol u nixxina nilħu l-anijiet tal-Unjoni. Fir-rigward ta' anijiet pereżempju, però vinkolanti għadna mar nixxin nix nilħu ftehim. Irdu nassiguraw li għal-inqas ikun hemm mira ta' 20% għal titjib fl-effiċenza dan huwa l-uniku mod biex ikonna eh, ekonomija favur l-ambjent u sostenibbli li twassal għal iktar xogħlijiet fl-Ewropa. Din għandha tkun vinkolanti però għall-Istati Membri għaliex nista' naraw f'bosta oqsma li l-Unjoni toħroġ b'rakkomendazzjonijiet u għanijiet li ma jintlaħqux għaliex sempliċement mihomx vinkolanti. Fl-istess ħin qegħdin ngħidu li għanijiet vinkolanti għandhom impattiva u għal daqstan dan għandu jkun il-każ għal effiċenza aħjar. Ridu wkoll li s-sigurtà tal-provista, eh, missjonijiet u eventwalment ukoll iċ-ċittadini tagħna jkollhom eh, kontijiet iktar baxxi tal-enerġija l xem eh, eh, ġittadin li huma foqra fir rigward tal-enerġija u l-faqar tal-enerġija jaffetwa dawk in-nies li jridu jaħlu ħafna mitħul tagħhom fuq eh, it-tisħin ta' djar tagħhom. M'hemmx politika fuq il-faqar tal-enerġija hawnhekk irrid ikollna waħda. Konsegwenzi tal-faqar tal-enerġija huma serji ħafna għaliex jaffettwaw is-saħħa tan-nies, kondizzjonijiet ta' għajxien, mod partikolari dawk li għandhom tħul baxx. Irridu allura nagħmlu xi ħaġa fuq il-kwistjoni tal-enerġija, eh, l-faqar tal-enerġija b'mod partikolari fost iċ-ċittadini u nippruvaw nejnuhom. Nispera li l-vot, votazzjoni ta' għada eh, ikolla appoġġ kbir, tagħti appoġġ kbir rapport Benson biex bekk nkunu nistgħu nkomplu niġġieldu kontra il-faqar tal-enerġija. Grazzi. Issa fisa mill-liberali, is sinjura Hall għal żewġ minuti u nofs. Nixtieq nirringrazzja l sur Benson talli li ħadem ħafna fuq dan ir-rapport u l-koopera ma' shadow rapporters minn partiti oħrajn u għar nexxielu jaqat lil membri parlamentari fuq din il-kwistjoni u stant jixxaqru nifirħulu mm, L-Frankar tal-Enerġija taffetwa ħafna punti mod partikolari dak li ġara f'Kankun. Eh, Rrid nippruvaw allura niftakru li rridu naqsu kemm jista' jkun eh, l-uż tal-enerġija. Sigurtà tal-enerġija wkoll jiena l-ġimgħa l-oħra diskutejna eh, ma' kollegi oħra diskutejna dħul tal-Kroazja Eh, fl-Unjoni Ewropea u għedna li l-Kroatja tuża ħafna iktar eh, eh, enerġija mill suppost tuża kieku l-affarijiet ikunu kif suppost fir rigward tal-enerġija. Fiċenza tal-enerġija għandha wkoll tkun responsabilità maqsuma bejn kulħadd. Billi nagħmlu iktar fuq l-frankar tal-enerġija nkunu wkoll qed nittratta problemi prattiċi li n-nies qed jiffaċċjaw fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Ħafna nies qegħdin jgħixu f'dan il-faqar tal-enerġija u qegħdin isofru biex jippruvaw jisaħnu djar tagħhom rridu nagħmlu djar iktar eh, effiċenti għall-enerġija u dan huwa tajjeb għax ħalli ħafna iktar flus fil-bwiet tan-nies, speċjalment fi żmien daqshekk diffiċli ekonomiku u dan ser jekkrew ukoll ħafna xogħlijiet u ta' xogħlijiet fl-ekonomija lokali. Allura għaw ħafna effetti pożittivi u ta' xokk allura meta naraw li il-mira ta' 20% hija parti mill-pakkett tal-2020 li qed kważi se jasal biex ifalli. L-aħħar figuri juru li aħna ser nilqu biss 9% tal eh, ta' dak li fassalna ġifiri ta' mill-20 mill-20% li, li pjanajna. Irridu nammettu allura li aħna kena zbal fl-2008, aħna kena namlu lan vinkolanti dak iż-żmien. Issa rridu naraw kif se namlu biex naraw kif dan se jisir possibbli. Nirringrazzja lill-Kummissjoni tal-li tatna idea ċara ta' x'qed tipprepara għas-sena d-dieħla u issa wasal iż-żmien li namlu deċiżjoni politika hawnhekk. Irridu irrid ikonna għanijiet eh, vinkolanti biex nifrankaw l-enerġija li xminar qed u kull ħagħuħra oħra li qegħdin nagħmlu aħna fir-rigward tal-ekonomija, sigurtà tal-enerġija u il bidla fil-klima. Grazzi. Köszönöm szépen, képviselő Grazzi. Nixtieq ngħaddi l kelma lis sur Ġadovizem il-ħodor. Grazzi l ewwel net jien nixtieq nifraħ il-rapporter għal xogħol veru tajjeb li jagħmel. Ovvjament aħna fil-prinċipju qed naqblu u mal-adozzjoni ma għadda ġifieri kif ġie adottat ukoll mill-Kumitat tal-Itre. Nirridu nitkellmu fuq il-potenzjali l-ekonomiji tal-enerġija eh, jistaw joruna il-rapporti tal-Komissjoni Ewropea, joruna u jidunna li jekk aħna noħorġu mill-mod kif naħlu l-enerġija u naqsu 20% nkunu nistaw naqsu ovvjament il- Ehm, l-invoices tagħna tal-konsum tal-enerġija ehm, nafu ġifiri 20% fisser 15 l nabukko U qegħdin nitilfu ċ-ċansijiet kollha li anki għal kull familja tnaqqas il-konsum bel fjuro ehm, Jekk aħna n ners u lejn il-20% nkunu nistaw kol namlu valwazzjoni u meta nitkellmu fuq l-eco design, l-eco labeling tal- tal-karozzi tal-vetturi ma tantx tuna stampa koerenti bejn riżultati li rridu. Jiena bid-dibattitu li għandna hawnhekk sorpriż ħafna, skużani, sur Kummissarju meta inti tgħid li għandna problem biex niddefinixxu l-effiċjenza, imma forsi mit-teorija veru imma il-pakket tal-enerġija huwa ċar fuq l għanijiet 20% tal-baseline. Mhux qed nitkellmu ġifir fuq definizzjoni hawnhekk hawnhekk qed nitkellmu fuq ammonti ta' tal-enerġija li rridlihom minn dal-pakket. Jgħidulna li ma jridux ikonna affarijiet li jorbtuna u li jkunu vinkolanti, imma fuq il-renewables, il komissjoni Ewropea ftit tal-ġranet ilum meta kienet qed tinnegozja f'Cancun fuq il-klima u kienet qed tiddefendi il il-protokoll ta' Kyoto u hawnhekk naraw x'qed jgħidu ċ-Ċina u l-Amerikani u ngħidu li kulħadd rid jagħmel l-almu tiegħu u ma eh, norbtu l-ħadd li jagħmel fejt bil-fors. Hawnhekk għandna l-idea li nfadlu aħna fuq kif fuq il-bini tagħna, ġifri 40% tal-enerġija, dan huwa eh, eżempju anki fuq ir-renovazzjoni tal-bini. Fl-aħħar, iċ-ċittadini l-lum meta jkun qegħdin ibatu bil-kesħa ikollhom isaħnu djarhom u jkollhom iħallsu flejjes kbar għal din isħana għalek issa saret urġenti li aħna naraw x'se nagħmlu u s-sur komissarju ek joġbok insisti ma s-sur Van li dak il-laqa tal-erba eh, ta' frar tkun ukoll il-roadmap għax inkella se nibqu sejrin għallar. Grazzi. Éppen, mux pedig az európai konzervatívok nevében Konrad Szia. Grazie ħafna, issa fissem il-LCR, il-Sur Szymanski għal-minuta kjoġbok. Grazie. President Kummissarju, xtaqt nirringrazzja li rapporter għal kooperazzjoni kostruttiva li kellu fl-abbozzar tal-rapport. Jiena nixtieq issa nifoka fuq uh, punt partikolari introduzzjoni ta' għanijiet vinkolanti għall-efficienza tal-enerġija mhux se jkunu aċċettabbli għall grupp tagħna. Aħna m'għandniex indikaturi komparabbli, m'għandniex miżuri xirqa l-għanijiet għandhom ikunu identifikati għal kull stat membru b'mod individwali għaliex dawn huma differenti ħafna fir-rigward tal-enerġija. U rridu niftakru x'kisbu dawn l-istati membri sissa. Polonja, eżempju, tejbet l-effiċenza tal-enerġija b'50 fil-mija riċentament iżda xorta waħda għadha fuq livell baħx ħafna meta mqabbla mal-medja Ewropea. Meta aħna nadottaw eh, għan wieħed vinkolanti din se tkun xaġa detrimenti u l-ispejjeż mhux se jkunu maqsumin kif suppost bejn l-Istati membri. Grazzi ħafna. Il-kellim li jmiss fisem il-gwi Signora Mattias, għal żewġ minuti nofs. Grazzi, President. Nixtieq nibda billi ngħid li jiena naħseb li dan huwa pjan fuqtu ħafna biex nagħmlu reviżjoni tal-politika tal-enerġija politika tal-efficienza efficienta tal enerġija hija ferm importanti f'ħafna setturi. L-frankar tal-enerġija, l-inf fuq teknoloġija tal-informazzjoni, trasport, dawn kollha dawn is-setturi kollha u ħafna oħrajn u importanti. Daqsanti trid ikollna politiċi koordinati għal xinjala ma nkunux nistgħu nilħu l tagħna. Daqsan din hija politika importanti ħafna. Importanti biex nifrankaw l-enerġija kif ukoll niġġieldu l-bidla fil-klima u koll it-tnaqqis tal-gassijiet tal-effett serra. Mem ta' skuża li aħna eh, ma jnexxilix naġixxu jew inkella ma jernex li xnaġistu fi rigward tal-efficienza tal-enerġija lanqas. Għajm xi punti li nixtieq insemmi. L-ewwel net U importanti li ikonna għanijiet vinkolanti kif diġà ntqal provajna namlu xi ħaġa b'mod volontarju iżda dan kollu dan l atteġament volontarju wassalna l fejn qegħdin illum kieku aħna nilħu it-tnaqis ta' 20% sa' 2020 ma tkunx problema, iżda ser ikun hemm falliment u għal daqstant e, irridu naġixxu issa. Jekk aħna mhux se nilħu e, l-effiċent sa' 20% tnaqis ta' 20% e, u għaliex aħna kellna xi qasijiet li nsegħu l-anijiet vinkolanti. Għaliex anijiet vinkolanti jimmotivaw n nies jinkorġiċu n-nies biex għom, ma s niddependu fuq rida tajba, iżda rridu rida politika f'dan l-istadju. U dan għandu jiġi ntużat biex nidefinixxu għand ta' 20% sal-2020 u dan għandu jkun vinkolanti. L-idea hija li nikrejaw miljun xogħol ġdid. Għanna nikrejaw xogħlijiet kemm jista' jkun meta nistgħu. U bħalissa l-politika ekonomika tal-Unjoni mhijiex qiegħda taħdem fir-rigward tal-ġenerazzjoni tax-xogħlijiet u rrid ikollna politika komuni fir-rigward tal-effiċjenza tal-enerġija jiena nisper li dan ma jkunx biss dan is-settur iżda fil-settur tal-kostruzzjoni jirnexxina nagħmlu xi ħaġa u nfasslu rispons koordinat għall kriżi li ninsabu fiha bħalissa. Grazzi President. Grazzi ħafna, Sinjura Mattias. L-aħħar kelliem nata l-gruppi, is-Sur Paxka. Għandu il-kelma għal żewġ minuti u nofs. Grazzi President Kommissarju, Signori. revizjoni siħa tal-pjantazzjoni tal-enerġija ferm importanti jekk aħna rridu nil-qolanijiet tal-Unjoni Ewropea fir rigward ta' tnaqqis tal-gassijiet tal-effett serra tal-2020. L-approċċ huwa bbażat fuq din l-idea. L-idea li aħna rridu nużaw l-enerġija b'mod iktar effiċenti f'bosta setturi u dan jinvolvi miżuri effettivi, li nieħdu miżuri effettivi u jekk nagħmlu dan se nkunu qed nifrankaw ħafna fil-rigward tal-infiq tal-enerġija u koll tniġis ambientali. Il-miżuri li ġew suġġeriti fil-qasam tal-infrastruttura tal-enerġija, ġenerazzjoni tal-enerġija u trasmissjoni huma diskritti biss b'mod ġenerali ħafna Jiena naħseb li hija idea tajba li l-Unjoni Ewropea issa qed tagħmel lista ta' miżuri li ser jgħinuna biex nieħdu approċċ pass wara pass biex intejbu l-effiċjenza tal-enerġija. Fid-dawl tal-anijiet tal-Unjoni Ewropea, ġifieri li naqsu l-gassijiet tal-effett serra b'20% sal-2020, naħseb li jkun effiċjenti ħafna jekk aħna nagħtu daqqa' tajni dawn il-miżuri li għanna nimplementaw xħajkunu l-ispejjeż u xħajkun tkun l-effettività tagħhom. Qed titkellem dwar l-10 snin li ġejjin hawnhekk. Jien mhux qed nissuġġerixxi li nabbandonaw l-isforzi tagħna fir-rigward tal efficienza tal-enerġija, ġenerazzjoni tal-enerġija u trasmissjoni. Iżda fid-dawl tal-pjanar u produzzjoni hemm ħafna spejjeż involuti u daqstant jiena ma nemmix li għandna nisser nixxina niblu issa l-2020 għaldaqstant jiena nemmen li l-Kummissjoni Ewropea għandha tibda tadotta approċċ selettiv minn issa l qudiem Bilan li tassigura li nkunu nistgħu nimplementaw miżuri li jistaw iwaslu għal riżultati tajbin. Jista' jsir ħafna fir-rigward tal-sistemi eh, tat-tisħin, vetturi, apparat, eċetera, U għanna ninkoraġġixxu l-konsumaturi bli jixtru affarijiet li ehm, ma' inqas enerġija. Rid nassiguraw li jkun hemm inċentivi ġodda introdotti f'dan il-qasam u naħseb li dan huwa l-aħjar mod biex ikun effiċjenti l-enerġija aħjar. Grazzi ħafna. Is-sur uh, Karens, jekk joġbok. President, um, Komissarju, kollegi għandi domanda. Min jaf kem uh, nimportaw zejt u gas fl-Europa? Min jaf kem aħna nfittxu fil-minjeri? Ir-risposta hija din m'għandniex ħafna minn dawn eh, minn dawn ir-riżorsi ġewwa l-Ewropa, iżda nimportaw ħafna gass eh, gas u żejt mill-Vant Nofsani u mir-Russja. Din id-dipendenza fuq eh, l-importazzjoni qiegħda dejjem tiżdied u qed issir ħafna iktar diffiċli nistabilixxu relazzjonijiet ma' pajjiżi terzi, kollegi jew nasbu ftit. X'inhu l x'inhi l-importazzjoni tal-żejt u tal-gass, xi tfisser ċittadini tagħna, dan ifisser aħna nesportaw il-flus tagħna, il-flus eh, tal-Ewropa lil dawn il-pajjiżi terzi. Aħna nesportaw il-flus u nimportaw il-gass u żejt. X'nafu dwar il-futur? Aħna nafu li fil-futur il-gass u żejt, il-prezzijiet tagħhom ser jitilgħu għaliex dawn ir-riżorsi ser eh, jonqsu ħafna Se jkunu skarsi u dan ifisser li fil-futur jekk aħna ma niblux l-atteġġament tagħna u l-konsum tagħna, aħna se inkomplu nesportaw il-flus tagħna barra mill-frontieri tal-Unjoni Ewropea lejn pajjiżi terzi. Kollegi, hemm mod sempliċi ħafna kif inwafqu din l-esportazzjoni tal-flus tal-Ewropa. U din hija xi sempliċi ħafna, irridu nkunu effiċenti f'rigward l enerġija rridu nifrankaw l-enerġija u jekk aħna nifrankaw l-enerġija, aħna nkunu qed niksbu flus li permezz ta' dawn il-flus kun nistaw ninvestu mhux fil pajzi terċi sta fl-ekonomija tagħna stess għal daqstant nistieden lilna il kulħadd biex biex napoġġaw ir-rapport ta' Sur Benson fil rigward tal efficienza ta' enerġija għal dan huwa mod tajjeb kif ngħinu lill ekonomiji tagħna nazzjonali. Grazzi. Grazzi ħafna. Il-kellim li jmiss hija Sinjora Uvskog għal minutek jogħġbok. Grazzi, President. Jena u koll nishtiq nibda billi nirringrazzja l-Sur Benson. Huwa għamil konklużjonijiet ċari ħafna fir-rapport tiegħu għandna bżonn eh, għanijiet tal-efficienza tal-enerġija kunu vinkolanti u dawn għandhom isir malar kemm jista' jkun dawn huwa importanti ħafna għal ir-raġunijiet soċjali u ambjentali wkoll biex nikkreaw xogħlijiet aħna smajna dwar id differenza bejn l-effiċenza u l-ifrankar tal-enerġija u jkunu ċari issa. Rinna nassiguraw li r l enerġija tagħna ikkunu użati kif suppost u ma jiġux immaneġjati b'mod ħażin. Per eżempju, meta isħana minn ġewwa d-djar tintilef Rridu wkoll nassissjaw ir-riski u rridu nħadmu rasna kemm jista' jkun. Kif nistgħu nagħmlu miżuri ta' dawn l-użi? fejn l-anijiet jkunu mfassla fuq livell Ewropew rridu nilħu ftehim fuq sistema ta' maniġjar konġunt. Bħalissa qed isiru xi testijiet u x'ser ikun ir-riżultati jekk aħna ma jkollniex għanijiet vinkolanti u jkunu rridu nipposponu dawn it-tibdiliet. Irridu nappoġġaw dan ir-rapport, grazzi. Grazzi ħafna. Kollegi, irrispettaw il-ħin tagħkom. Il-kellim li sur Kazimar Kakis, minuti. Since das war immer die größte Ressource. President, Kommissarju, l tal-enerġija minn dejjem kienet tiġimurja eh, bħala l-ikbar forma ta' risors. ħafna drabi ma tantx namlu ideoloġija magħha, imma ovvjament hemm miżuri li jaqduna l-Kummissarju tkellem dwar dan l-approċċ eh, minn żewġ naħat għalli se jmur l-istati membri sabiex ikun jista' jpersuadjum biex jaħdmu b'bażi volontarja waħedhom jekk mbagħad tal-2020 ma nkunux il-ħaqna l-għanijiet, inkunu nistgħu nieħdu pożizzjoni ftit iktar stretta. Ir-rapport huwa tejjeb tajjeb imma xtaqt insemmi il-rol tal-fondi reġjonali l-Kummissjoni għamela referja li jom. Dawn il-fondi fl-Unjoni Ewropea huma strument importanti ħafna li mhux dejjem jintużaw kif suppost l-effiċjenza tal-enerġija jista minna joħroġ il-valur miżju tal-Ewropa sabiex nerżqu lejn iktar effiċjenza nużaw dawn il-fondi jiena bħalissa rapporter ta' discharge tal-budget u naf kemm inħlow flejjes f'dan il-qasam għalhekk sur kummissarju wasal iż-żmien biex nenfasizzaw kemm huma importanti dawn il-flus li jintużaw fl-effiċjenza tal-enerġija Naħseb bekk inkunu nizerġu lejn akbar koezjoni. Nishti imma nwissi eh, kontra il-witch hunts kif rajna eh, dal-aħħar bil- bozzots inkandescent, inkandescenti. Hemm bżonn ikonna għanijiet mingħajr ma nagħmlu dawn il-witch hunts kontra ċertu prodotti u bizat għal xejn. Urat kirem kiet perce. Grazzi ħafna, issur ajħawt. Grazzi ħafna, President. Nishtiq nibda billi eh, nirringrazzja s-sur Benzina rapport li prepara u jispjega b'mod effettiv dak li rridu nagħmlu mejja npoġġu l-affarijiet per perspettiva tagħhom. Kulħadd jaf li fl-2050 l-Unjoni Ewropea se suppost tkun naqset il jeans b'xi 80 jew 90% timmaġinaw kemm huwa ammont kbir u kif nistgħu naslu għal dan dan irridu ovvjament eh, konna iktar effiċjenza risorsi ġodda ta' enerġija nimpurtaw inqas u nesportaw inqas l-Unjoni Ewropea mhux qed jirnexxilha tagħmel dawn l-affarijiet kollha f'termini ta' effiċjenza l-enerġija, il-Kummissarju semma it-naqis. Anki miri ġifiri għal renewables, imma mux qed jirnexxilna tant hemm affarijiet li nistgħu nagħmlu, pereżempju fil-bini, nafu li dawn jiswaw jieħdu 40% tal-konsum tal-enerġija. Design fil-mija tagħhom mhumiex effiċjenti. Irridu ntejbu l-effiċjenza tagħhom bħalissa 1.4% tal-binja qed tiġi renovata ġifieri il-bini li għandna kollu se jieħu xi 60 sena biex nirovaħ kollu. Ġifiri issa l-2050 mhux se naslu bid-dawn il-kalkoli għamil se naslu forsi fl-2060 kontu għal-bini ġifiri. Imma dan huwa argument qawwi biex inkunu iktar effiċjenti fil-bini tagħna. L-iktar ħaġa importanti hija li ċittadini, n nies l-individwi wkoll ikunu jistgħu ma jaħlux daqshekk enerġija. In-nies li jħallsu għall-enerġija għandhom ikollhom il-jiet jiddeċidu għalihom ukoll f'dawn il-qasam. Is-sur zjobro minuta. Grazzi ħafna, President, minn settembru ta' sena l-oħra fl-Ewropa bdejna nużaw il-bozzot ta' energy saving u mux dawk inkandescenti biex innaqsu l-uża tal-enerġija. Anki jekk kienem qal li dan kollu se jħallas għali għali ċittadin għax konna ridna imbidlu l-affarijiet mill-lum e, Madux mux sigrit li id-dejta tal-Komissjoni Ewropea kienet tiħdet mill- min jiproduċi dawn it-teknoloġiji il ġodda dawn il-bozzos il-ġodda. U għalek kif inqis jien l-affarijiet ma tantx għamilna eh, kalkoli kif jekk indaħlu dawn il-linji gwida it-titjib tal-effiċenzja fl-enerġija b-2% tal-istazzjoni li l istallazzjonijiet se jkunu jiswaw ħafna. Issa, ġakki, ena. Grazzi ħafna aħna nafu kemm huwa importanti dan is-suġġett għax irridu naqsu d-dependenza ta' territorju tagħna u anki biex ikonna masess eh, finanzjari kbar li finanzjaw riċerka għal renewables anki f'territorju tagħna. Jekk l-effiċjenza ehm, tal-enerġija tal-bini tagħna intu eh, importanza u importanti li il-politika tal- l-Unjoni u anki tal-pajjiżi tagħna għandhom jikkonċentraw jagħti priorità il-bini hemm bżonn inwaqfu l-iskandlu li dak li l-iktar ma jiflaħ xi ħallas hemm du kontijiet kbar xi ħallas naraw li dawk li jifilħu jħalsu dejjem naqsu milli jħallsu il-taxxi tagħhom anki li per eżempju għat-tramway, għal-metro, għal-ferroviji dawn għandhom rati imnaqsa minn kwantu għall-enerġija Għalek l-ewwel miżura li irduni nieħdu li li nneħħu s-suq uniku tal-enerġija fl-Unjoni għax il-kompettività tista' tiġi għax l-elettriku ma nistawx eh, nistokkjaw jew anki n-noħduħ minn post tal-ieħor hemm bżonn li mmorru lejn iktar kwalità inizjattiva industrijali strateġika ġdida li tġib ukoll ċertu limitazzjonijiet għassu uniku. Sur Markin Vincic. Sur President, Sur Kummissarju, jina naqbel mar rapporter, hemm bżonn natu ktar importanza li l-intelligent networks, anki l-istrumenti li kejlu emżon naraw xinu ma renovabli u naraw u kol kif et eh, trasportaw unqasmu l-enerġija emżon li kull ċittadin fl-Europa jkun responsabli aħna tal-limna biex ma naħlux l-ilma emżon nitalmu bl-istess mod biex ma naħlux l-enerġija. L-infrastruttura l-ġdida ta' timbena b'tali mod biex ikunem iktar tfaddil. Il-sigurta tal-enerġija għanda se tkun il- il-priorità tal-presidenza tal-Ungerija, imma anki il-Polonja se tkompli b'dan id-debettu permezz ta' miżuri leġislattivi u mhumiex sabiex niżguraw li l kompetitiva tas settur tal-enerġija tal-Ewropa nżommu fuq il-livell kif suppost. Irrid nisħaq ngħid li fl-opinjoni tiegħi peress li rajna li f'Kankun ma kienx hemm qbil L-ewwel qed irridu naraw li l-proviżjonijiet ikunu ta' min jorbot fuqhom. Is-sostenibilità wkoll tal-fuel mix li jintuża fl-Unjoni Ewropea emżon li nadottaw approċ ġdid għal dik li hija l-konsum tal-elettriku u anki l-produzzjoni tal-elettriku fl ewropa Il-trasport huwa element importanti ieħor fejn nistgħu nkunu effiċjenti fl-enerġija. Fl-Unjoni Ewropea l-effiċjenza tal-enerġija għandha tqis ukoll it-talba għall-enerġija sabiex inkunu nistaw nbidlu drawiet ta' ċittadini tagħna. Jiena naħseb dan kollu jista' jġib riżultati pożittivi għal produtturi u anki għal konsumaturi. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-Sur De Angelis, minuta. Grazzi. Sur President, il-rapport tal-Sur Benson huwa pożittiv ħabba erba raġunijiet għax l-ewwel net jisħaq li l-fatt li l-effiċjenzja tal-enerġija huwa l-iktar mod effiċjenti u ta' malaj biex innaqsu l-emissjonijiet ta' kontra l-klima u hemm ċertu riżorsi investimenti f'dan il-qasam se jkompli kabbar il-posit tax xogħol għal SMEs u jġibhom il-qudiem l-istrumenti finanzjari li wieħed jista' juża u anki dan ir-rapport jistieden il-Kummissjoni li tares lejn il-formazzjoni, l-aċċess għall-informazzjoni tal-SMEs u anki l-istrutturar tal-bini li jeżisti diġà. Ġifieri qed jipproponi għanijiet konkreti jikkonferma wkoll istrument tal-kuntratt dan l-effiċjenza tal-enerġija sabiex inkunu nistgħu nfadlu mod garantit naraw u koll li kunem iktar xogħol tkabbir ekonomika u anki il-fat li l-kontijiet jonsu għaċ-ċittadini. Il-rapport se jkun iktar utli s-sakem jasal biex fuq l-emissjonijiet ikun hemm għanijiet li jorbtu l-lan tal-2000% ma nistawx nagħtux każ din l-okkażjoni għax inkella ma kunux qed nagħtu ċans il qudiem mill europa tagħna. Grazzi. Panajotov képvisel. Is-sur Panajotov, minuta u nofs. Kommissarju. Membri, l-effiċjenzi olja huwa importanti għax hija importanti għal ekonomija li tuża inqas karbonju tkun iktar kompetittiva ġib attività attività ekonomika aħjar u iktar xogħol. Il-votazzjoni ta' għada fuq il-pjan tal-enerġija se għandu jagħti sinjal qawwi, missaċ qawwi l kunsill u l-Kummissjoni sabiex dawn it-tnejn jaraw importanti li jaġixxu ta' malaj. L-ewwel net jiena nitlob il-Kummissjoni sabiex tagħmel analiżi fid-dettall fuq il-regoli li jeżistu fis-settur ir-renovazzjoni tal-bini u anki ehm, standards iktar li iktar stretti tal-bini. Infrastruttura, teknoloġi ġodda u anki il-vetturi huma wkoll priorità' li għandhom ikunu il-pjan tal-effiċjenza li se jiġi suġġerit fl-2011 mill-Kummissjoni. Fl-aħħar l-effiċjenza tal-enerġija għandha potenzjal tagħha. Hemm bżonn li ġib benefiċi ekonomiċi u ta' il-benesseri ta' ċittadin. Grazzi, ħafna. Is-Sinjura Figueiredo, minuta. Grazzi ħafna, President mhux biżejjed li napprovaw pjantazzjoni tal-efficienza tal-enerġija rridu l-ewwel net nevalwaw ir-riżultati tal-pjan tal-2006 nimplementaw ukoll linji ta' politika lejn għanijiet iktar ċari sabiex insaħħu u ntejbu l-efficienza tal-enerġija fl-Unjoni. Ma nistax nużaw insibu l-iskuża tal-kriżi biex ma nilħqux il-mira ta' l tal-20% sal-2020 Eh, ma rridux ninsow ukoll il-problema tal-faqar tal-enerġija, faqar li jeżisti f'ċerti pajjiżi. Dak li qed jeżisti fiċ-Ċina fl-Istati Uniti jurina li rridu nnonfqu l-flus sabiex insaħħu l-effiċjenza tal-enerġija fl-industrija, fit-trasport u fil-bini. Hemm bżonn li l-flus imorru fil-baġit tal-komunità sabiex nejnu dawk verament li huma fil-milquta ħażin Eh, dan ikun l-efficienza tnaqqas tal-enerġija tnaqqas tnaqqas il-faqar iġib iktar xogħol u iġib il-ċittadin il qudiem Grazzi ħafna, Sinjura Figueiredo jgħid il-President, is-Sur Sejber. Għandek żewġ minuti, Sinjur. Grazzi, Sur President, Kummissarju, inti semmejt inna pjan eccellenti u Sur Benson tejjeb il-pjan li inti semmejt Issa hemm bżonn niżguraw li jkun hemm it-tkabbir ekonomiku b'tali mod li aħna l-konsum tal-elettriku ma nkomplux inkabruh. Hemm bżonn li jkollna żewġ affarijiet għalihom. Hemm bżonn prodotti aħjar u anki prassi aħjar għanna bżon it-kabbir ekonomiku imma għanna bżon ikonna kontita l-enerġija li jkunu inqas linji ta' politika ġdida. Hemm bżonn li nagħtu l-inċentivi għal dawn il-linji ta' politika. Jiena naħseb li dawk l-ekonomiji li eh, għandhom riżultati tajbin huma dawk li jistgħu jimaniġjaw ir-riżorsi li għandhom. Hawnhekk fl-Ewropa qed niffaċċjaw ċertu sfidi importanti hemm bżonn li aħna nilħu il-miri tal-klima tagħna li hemm bżonn naġixxu. Zon u kol li naqsu dipendenza fuq l-importazzjoni tal-enerġija. Jekk innaqsu il-kontijiet tagħna tal-enerġija ikunu flus li nistgħu ninvestu biex ikun hemm tkabbir ekonomiku aħjar. Inti qed li dawn il-miri mhux se jkunu jorbtu, naħseb li għandek raġun tgħidek. Ejja ma qogħdux ninħlow u nfetqu fuq id-definizzjonijiet hawnhekk li huwa importanti huwa li qegħdin fi triq tajba il-Kummissjoni għamlet dan kollu, il-targets ma jorbtux, imma ma jfissirx li aħna rridux inkunu ambizzjużi biżejjed. Ma naħsibx li miri li jorbtu umma il-mod ta' kif għanna naħzna. Aħna ma naqblux ma dan il-grupp tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-sur Mdek minuta. Grazzi ħafna, President. Jiena nixtieq l-għonnet nifraħ is-sur Benzina rapport tajjeb li għamel Xtaqt insemmi punt wieħed biss. Inti għandek ħafna esperjenza f'Bundesland tal-Ġermanja, nafx esperjenza għandek. Jiena wkoll għandi din l-esperjenza, jekk aħna ma nipperswadux il-reġunijiet u l-municipalitajiet bil-responsabilità li għandhom mhux se naslu. it trasport pereżempju, il-ġdida kontra l-faqar fl-enerġija dawn il-kwistjonijiet kollha hemm bżonn ikunu trattati fuq il-livell reġjonali tal-municipji u mhux fuq il-livell nazzjonali. Ovvjament, dan jista' jġibilna wkoll ċertu appoġġ minn naħat fuq il-livell reġjonali huwa punt importanti f'tamin forsi tara tara inti kif tersaqla iktar viċin ma' ċittadini minn permezz tal-autoritajiet lokali. L-onora, Signora Carvalho. Zoċ minuti għandek, Signora, jieti President. Grazzi ħafna, President, Sur President, Sur Komissarju. L-effiċjenza tal-enerġija importanti ħafna biex insaħħu sigurtà tal-provista tal-kwalità tal-arja, naqsu l-GHGs u wkoll insaħħu l kompetitività tas soċjetà Ewropea. L-effiċjenza fl-enerġija tfisser li nkun nistgħu nagħmlu iktar affarijiet binqas risorsi. Dan ir-rapport jorina viżjoni ambizjuża ħafna semmi l anijiet individwali, l-inċentivi. punti importanti qed insemmu li modernizzar l-smart grids per eżempju u anki l-effiċjenza fil-bini, trasport, niżguraw li il riċerka xjentifika indaħluha f'kull stadju tal-proċess. Insibu fil-rapport ukoll importanza tal-riċerka l-iżvilupp biex insibu sorsi ġodda tal-enerġija u għal-finanzjament jagħti wkoll inċentivi bil-użu tal-fondi strutturali. Insibu li dan għandu jkun priorità għal baġit tal-Unjoni minn l-2013. Għalhekk jiena nixtieq nifraħ sur Benson għal bicċa xogħol veru kbira li rnexxielu jagħmel għax verament rnexxielu jilħaq bilanċ dan ir-rapport nagħmlilkom appell biex nifutaw favorih grazzjata. Calvajo. Grazzi ħafna, Signora Calvajo. U issa naddu għassur bal-siti sal-minuta. Grazzi ħafna, Kummissarju. Minkejja li l efficienza enerġetika ras ħafna miżuri leġislattivi li ġew approvati, riżultati mhumiex hemm. Ix-xjenzati qegħdin jgħidu li ħarnexxina niksbu biss madwar nofs il-miri tal-20 fil-mija tagħna għalhekk neħtieġu miżuru iktar eh, impenjattivi fl-Istati Membri Naħseb illi meta kummissjoni tkun qed tagħmel ir-reviżjoni tal-pjantazzjoni dwar l-effiċenza enerġetika trid tieħu konsiderazzjoni l-fatt li l-Istati Membri mhumiex qegħdin jużaw il-miżuri ta' ifrankar biżejjed biex iżidu s-sikurezza eh, tal-enerġija. L-Istati Membri għandhom ikollhom miżuri vinkolanti għall-effiċenza enerġetika u dan għandhom jiġu sorveljati għaliex inkella il-potenzjal ma jintużax. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għas fan Van Nistelrooy għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, President. Komissarju. Dan huwa tassew rapport eċċellenti jippermettilna illi niksbu miri ambientali billi naqsu l-emissjonijiet ta' diossidu ta' karbonju fl-istess ħin nibqaw kompetittivi ġifri għadin nejnu li l-ambjent għadin nifrankaw il-flus. Nasab li irridu aħna naraw dan il-pjantazzjoni implementat b'mod tajjeb. Issa pjanitazzjoni naħseb li dawn hemm ħafna lok għal tisjib fihom. Importanti li l-Kummissjoni tħares li dawn il-pjanijiet. Il-Kummissjoni qed tissuġġerixxi li naħdmu fuq żewġ fażijiet. L-ewwel fażi tinvolvi l-konsultazzjoni u probabbli anki ċertu suġġerimenti dwar il-pressjoni u t-tini fazi imbagħad nkunu qegħdin nitkellmu fuq il-pressjoni fil-fissa. Issa kummissjoni tista' sajdilna inti biċ-ċar jekk għandkomx għodda bizzejed biex jekk tippruvaw tagħmlu pressjoni fuq xi ħadd tkun pressjoni effettiva, nixtieq inkun naf jew issa jew dalwaqt jekk għandkomx dawn il-miżuri, dawn il-possibiltajiet. Issa kif qal is-sur Swoboda hemm ħafna affarijiet li ktar li jistgħu jsiru permezz tar-riżorsi li għandna flus illi huma disponibbli mhumiex qegħdin jintużaw tajjeb. Aħna ressaqna emenda bilan li dana jinbidel emenda l-artiklu 81 li jitċara it-test. Dira mhix kwestjoni li l-fondi jiżdiedu imma li l-fondi eżistenti jintużaw b'mod aħjar. Imbagħad ħaġa oħra li wkoll naqbel ma' sur swoboda dwarha rridu naċċertaw li ċittadini l-awtoritajiet lokali, l-kumpaniji lokali jkunu aktar involuti f'dawn l-azzjoni għall-effiċenza enerġetika f'pajjiżi aħna diġà għana qbil ma' l-industrija u permezz tagħha konna qegħdin nifrankaw 2% ehm, annwalment. Grazzi ħafna. U naddu issa għas-Sinjura Tikaw. Komissarju, iktar minn 100 miljun ċittadin Ewropew qed jiġu effettwati mill-politika tal-enerġija Il-housing soċjali għandu jkun priorità wieħed fil-mija tal-bini li ħajkunu qed jeżistu fl-2020 ħajkunu ġodda, wieħed fil-mija biss. Għalhekk aħna qegħdin nitkellmu fuq il-bini eżistenti. Ma nistgħux nitkellmu fuq miri vinkolanti jekk ma ninallukaw xie riżorsi finanzjarji neċessarji. Għalhekk aħna naħsbu li huwa importanti li jkollna inċentivi fiskali sabiex nippromovu l efficienza enerġetika kummissarju dal-aħħar fil-Parlament. Kellna laqa dwar dan is-suġġett wara li ilu jeżisti dal-programm għal ħames snin. Sfortunatament ħafna reprezentanti tal-awtoritajiet lokali qalu li ħafna nies mhumiex konxir mill-fatt li l-istati membri jridu jużaw 4% tal-Fond tal-Iżvilupp Strutturali Ewropew għal restawr tal-bini. Għalek, President, jina naħseb li għanna lukaw iktar fondi għal programmi tal-efficienza enerġetika u nipromovu l-possibilità li nużaw sa' 15% tal-fondi tal-riċerka Ewropea għal riċerka fl-efficienza enerġetika. Grazie ħafna. Issa ngħaddu għas-Sinjur Kanċan għal żewġ minuti. Eh, grazie, signor Kommissarju. Eh, grazie ħafna. Jiena wkoll ovvjament ninaqat ma dawk li tkellmu qabli biex nirringrazzja is-sur Benzen li tant kien ċaru eżatt. Il-Kummissarju għalinna fil-ftuħ tiegħu u naqbel miegħu li meta nitkellmu fuq l-effiċjenza illum lum nkunu qegħdin nitkellmu wkoll fuq l-akkademja għax għandna eh, inċertezza ta' l-2000 l 20 nistgħu nitkellmu fuq 10% jiena eh, nifhem għax qegħdin fi żmien eh, li rridu verament nbidlu l-affarijiet. Kif se nagħmlu dan? Naħseb li l-ewwel net hemm bżonn nerżqu lejn il-teknoloġiji ġodda l-innovazzjoni li jħarsu u kol jaraw kif insaxħu l efficienza tal-enerġija tal-bini u dik tat trasporti. Imma xtaqt u kol insemmi xaħġa importanti iġifiri il-rizorsi bizzejed biex naslu għal dawn l-anijiet jina tal-fema li rridu nonfqu biex insfadlu is-sur eh, l-lum il-President Barroso għall l-Eurobonds mux bizzejiet anzi mux se jaddu u l-istrumenti finanzjari li għanna għambżonnu bżonnu zawom. Sur komissarju, xiftit ta' żmien ilu għana votajna rapport dwar il- recovery plan sabiex nkunu nistaw u kol nifinanzjaw il- l-effiċjenza tal-enerġija. Hemm bżonn nistabilixu prinċipju bħala simbolu ġifieri sabiex ikonna il-private um, part, eh, public uh, partnership, il-PPP. Hemm ovvjament il-fondi koeżjoni imma hemm bżonn li naraw nsibu mezzi kif ċertu flejes ikunu jistgħu jintużaw ukoll bħala self semplificato tutto questo. ecco questo credo sia il sistema giusto per andare in cerca di risorse e fare in modo sabiex l efficienza ma tibqax tabu. Köszönöm. Eh, Pirillo képviselő urat kérem. Naddu issa sur Pirillo. Għal minuta. Grazie Presidente. Ħafna President, sur Kummissarju kollegi. Il-revizjoni ta' dan il-pjantazzjoni l efficienza tal-enerġija tiħu tieħu approċ iktar komplut sabiex inkunu nistgħu indaħlu il-linji ta' politika fl-Ewropa kollha Meta nitkellmu dwar l-effiċjenza tal-enerġija hija xi ħaġa importanti ħafna għax inridu nilħqu l-anijiet tal-2020 ġifri biex innaqsu l-emissjonijiet ukoll opportunitajiet dwar ċertu inizjattivi li jisfruttaw aħjar il-potenzjal sabiex inkunu nistgħu infadlu u ma naħlux l-enerġija. Jiena sodisfatt li f'dan ir-rapport insibu li hemm ħafna importanza li tingħata eh, tfaddil tal-enerġija tal-bini il-kumpanniji tagħna jridu jaħsbu b'mod iktar effiċjenti jaraw il-prodott mhux il-prodotti biss imma anki l-apparat li jużaw biex joħorġu bil-proġotti. Eh, hemm bżonn ukoll naraw eżattament fejn irridu naslu u b'dawn l-anijiet ambizjużi tagħna fl-Unjoni. Grazzi. Grazzi ħafna, Sir Deputat issa l-aħħar kellima Sinjura Podimata għal-minuta. Grazzi, President, nixtieq nifoka biss fuq punt wieħed jien l-idea li kollna miżuri vinkolanti għall efficienza enerġetika l-ekonomija Ewropea. Meta għata is il-kondizjonijiet ekonomiċi diffiċli bħalissa f'numru ta' stati membri li qegħdin jippruvaw jagħtu inċentivi għall-impjiegi u l-ħolqien ta' impjiegi. Miżuri vinkolanti jafu jgħinu biex ikollna l-klima adattata ħalli intejbu l-kompetittività l-kumpaniji Ewropej b'mod partikolari l-SMEs u dawn inħeġġuhom biex jużaw l-enerġija b'mod aktar effiċenti. Natuhom inċentivi sabiex huma jkunu jistgħu jidħlu f'dawk is-swieq li tuna l-iktar valur miżjud u joħolqu l-aktar numru ta' impjiegi. Apparti minn hekk, jeżistu numru ta' benefiċċji ekonomiċi speċifiċi għad-djar, għan-negozji, għas-settur pubbliku kif ukoll għal kontijiet tal-enerġija aktar baxxi. Nixtieq nirringrazzja lir rapporter għal ħidma tiegħu u nitlob lill kummissjoni sabiex timplementa proposti Benson u tagħmilha iktar faċli li noħorġu minn din il-kriżi li nsibu ruħna fiha. Grazzi ħafna lilek, Sinjura Podimata, nixtieq nerġa' ngħidilkom biex iżommu mal-ħin illi inħatalkom naddu issa għad diskussjoni spontanja KHDI ma nistax permetti li kull min talbu li jitkellmu jitkelmu, però għan ippruvaw nużaw il-ħames minuti li għanna għad dispożizzjoni tagħna. L-ewwel s is-Sur Patriar, grazzi ħafna President, Kummissarju. Ovvjament l efficienza enerġetika hija kwistjoni kruċjali. Aħna għanna bżonn ikunu aktar attenti bil-mod kif nużaw ir-riżorsi skarsi li għanna. Din hija sfida kbira li ikollna l-informazzjoni preċiża, li ikollna ukoll l-arfin ta' kif nistgħu nużaw l-enerġija. Blaqwa mod irid ikollna wkoll miżuri affordabbli għal sidin tal-proprjetà. Il-miżuri jridu jkunu jagħmlu sens ekonomiku wkoll għaliex xekk iċ-ċittadini ma jagħtux l-aċċettazzjoni tagħhom l-aċċettazzjoni pubblika ma jirnex niximxu qudiem. Naħseb li dan huwa nieqes fir-rapport. Grazzi tal-li żammejt fil-qosor ngħaddu sa' Sinjor Arsenis għal-minuta. Grazzi, President. Kummissarju, il-negozjati ta' Cancun jidru li kienu suċċess f'dak li għandu x'jaqsam mal-bidlet fil-klima, però pajjiżi bħaċ mhux qegħdin jistennew l riżultati ta' Cancun huma eh, jibqgħu għaddejjin u jieħdu miżuri għall-bażi tal-falliment li kellna f'Copenhagen. Jekk aħna naqblu fuq eh, l-frankar tal-enerġija, u ma neħdux azzjoni nkunu tlifna għal darba tnejn. Il-kumpaniji tagħna djar tagħna, servizzi pubbliċi tagħna dan ħajjibqgħu iħallsu konti solin u ma jirnaxxilni xikon ekonomija Ewropea ħadra. Għanna bżon naħsbu ftit. Jekk aħna li tkun diffiċli illi l-lum il-ġurnata nsibu tarf ta' ċina u ma e, nifqula kif ħajna xinna nikkompetu ma' ċina Eh, ħadra iktar l-qoddim. Impossibbli. Grazzi ħafna, Sur Arsenis, issa il kellem li jmiss għal-minuta. għal l-2020 mux se nilħu il-tnaqis tal-1000 ta' 20% appena nilħu 10% jekk dan il-konsum ikompli jola ovvjament anki il-mira tal-20% ta' renewables mhux se nilħquha. Dan huwa kalkulat fuq l-użu aħari tal-Unjoni. Rridu niskuraw li l injiet nafu li jekk aħna noqogħdu norbtu mal-bona il volontà rida tajba biss tal-istati membri mhux biżejjed hemm bżonn li jkun għanijiet ċari u li jkunu effiċjenti. Naraw li ninvestu iktar fuq l-impjanti tagħna l-iktar enerġija. Namlu sforzi wkoll eh, fuq il-livell dinji hemm bżonn ukoll li nappoġġjaw l-emenda li moħħanti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 Grazzi ħafna l-effiċjenza tal-enerġija hija ovvjament iċ-ċavetta tal-ekonomija tal-ġejjini, imma ma nistawx nimponuha. Naraw eżattament li l-Istati membri għandhom li jażlu huma u jagħmlu din l-għażla. Ma nistawx nobbligaw in-nies biex jinvestu f'xi ħaġa ma jkunux konvinti minn xi ħaġa. Jekk aħna naqsu u nkabru l-effiċjenza nkunu qegħdin ħażin ukoll l-ambjent imma dawn l-għażliet f'settur dan delikatu jrid jaqbel ma' settur ieħor Ewropew dan il-suq uniku tal-enerġija l-għanijiet vinkolanti e, iġibu ħafna spejjes li ma tantx jaħdmu u kif nistgħu nikkonvinċu ċ-ċittadini tagħna li jekk aħna nfadlu f'dan is-settur ikun e, e, qegħdin norruhom li nkun qegħdin inkabru wkoll sigurtà tal-ħajja ġenerali. Grazzi ħafna szót Grazie ħafna issa Is-Sur Severi. Grazzi ħafna President. Sinjuri, fl-opinjoni tagħna kull darba qed issir iktar importanti illi l-enerġija nużaw b'mod effiċjenti. Ma rġux ninsew l-importanza ta' tniġġis illi jagħmel il-bniedem ukoll, għalhekk importanti ħafna li fuq livell lokali kif ukoll fuq livell reġjonali nwafqu dan t-nġis u nippruvaw nerġaw immorru għal fażi u situazzjoni li konna fija qabel. L-efficienza enerġetika irridu nħarsu liha b'mod pożittiv ħafna. Il-bini u proprjetà tagħna huma responsabbli minn 40% tal-emissjonijiet u għalhekk iridu ntejbu l-karatteristiċi tagħhom innaqsu naqsu l-emissjonijiet ta' diossidu ta' karbonju permezz ta' proprjetà ġdida u ntejbu l-effiċenza enerġetika tal-bini antik. Hemm bżonn ukoll innaqsu l-użu tal- tal-fuels permezz ta' vetturi ibridi. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Bazescu. Grazzi ħafna, Sur President, Kommissarju, nixtiequ Nixtieq nitkellem hawnhekk fuq il-fatt li l-frankar tal-enerġija hija xi ħaġa importanti ħafna għaliex twassal benefiċċju ekonomiku. Aħna għandu nżommu f'moħħna wkoll il-benefiċċji soċjali bħal huma pereżempju il-ħolqien ta' piki ġodda sal-2020 naħseb li l-iżvilupp ta' teknoloġija moderna hija indispensabbli għanda bżon li il-kumpaniji tagħna jibqgħu kompetittivi fuq livell globali jiena naqbel li jkollna bil fuq metodologija komuni biex inkejlu il-miri tal efficienza enerġetika kif ukoll il-progress li qed isir dan il-qasam Jina naqbel u nilqadak li qalet il-Kummissjoni fuq in netwerk Dan għandu jkun akkompanjat minn proposti biex inżidu il-proġetti għat-titjib tal-infrastruttura. Grazzi. Naddu issa għas-Sinjura Styler għal-minuta. Grazzi, President. U nixtieq nirringrazzja lis sur Benson tal-klim tiegħu fuq l-industrija nixtieq ngħidlu li r rapport tiegħi fuq il-produtt fuq il-prodotti tal-kostruzzjoni ħajli jittieħed votazzjoni fuq u f'jannar. Is-sur Swoboda tkellem fuq l-importanza tal-awtoritajiet lokali. Jiena xtaqt nixbilkom l-attenzjoni, s anke fir-Renju Unit tal- tnaqis fil-budget li qegħdin isiru fl-awtoritajiet lokali u naħseb din importanti li niddiskutuha fuq diskussjoni fuq il-budget illi ħassir il-qoddim. U fl-aħħar ta' sena d-dieħla ħankun għadin nitkellmu wkoll fuq il-funzjonalitajiet komuni. Dispjaċini li ma nix il-presidenza hawnhekk tal-Kunsill prezenti illum, però naħseb l-importanti li nitkellmu wkoll fuq il-faqar enerġetiku, importanti wkoll li niddiskutu din il-ħaġa. Mindenkinek visszaadom a szót, Mela, issa wasalna lejn l-aħħar tal-interventi, grazzi ħafna lil kulħadd u għal darboħra nistgħu nagħtu għall kummissarju Sur Gunter Ettinger jekk jogħġbok Sur Kummissarju. Grazzi, President, Sinjuri. Is-Sur Swoboda qal li l-implementazzjoni ħassir fuq livell lokali u reġjonali u dan huwa minnu fl-istati membri għanna esperjenza konsiderevoli eh, bi proġetti ta' restawr. Kull euro minn fuqa mill-fondi pubbliċi tista' twassal għal 67 euro ta' investiment privat. Ma naħsibx li il-Kommissjoni tista' tagħti il-fondi, però naħseb li l-fondi pubbliċi reġjonali jistgħu jintużaw b'mod aħjar. Però din hija ħaġa li nistgħu nħarsu leha għal perjodu tal-finanzjar li jmiss issa. Fuq ir-rati ta' interess, aħna jdu nagħtu rati aktar baxxi ta' interessi għal loans pereżempju għal restawr tal-bini din hija ħaġa li jistgħu jagħmlu l-banek pubbliċi. l effiċjenza enerġetika iva fl-aħħar ħadd wassal għal ifrankar ta' flus, però dan il-frankar tal-flus mhux ħanaraw mill-ewwel. Jekk tħares lejn l-Ewropa kollha tista' tara li hemm il-ħtieġa għal restawr tal-bini ridu ntajbu wkoll l-insolazzjoni, l-użu ta' appliances elettriċi u rridu wkoll naslu għal 30 sa 60 um, elf għal kull bini fis-snin li ġejjin, però Ix-xogħol li jsir fl-10 snin li ġejjin naraw ifrankar imbagħad ta' flus fih għall-40 fi żmien 40 sena il-ġenerazzjoni tiegħi għamlet djun gbar u issa għadin naraw il-problemi u mbattuhom. Imissa rridu nindirizzaw dawn il-problemi sabiex it-tfal tagħna fid-deċenji li ġejjin igawdu l-benefiċċji permezz ta' kontijiet tal-enerġija aktar baxxi. Aħna lesti li nagħmlu u niffaċċjaw din l-isfida jiena tinsarraħ fuqkom. Iridu impoġġu prioritajiet ġodda għal-budget L-efficienza enerġetika trid tkun il-priorità tal-budget Ewropew, però tridu taċċettaw li ċertu affarijiet u koll ħajna taw importanza ma nix fondi limitati għalek il-prioritajiet tagħna irridu niddeċidu kif ħajkunu eżatt. Din hija ħaġa li tiġi deċiża tal-diskutu l-budget. Ħaġa oħra. Żewġ kollegi Żewġ MPs għallu li l-prinċipji huma ċari. Jiena personalment ma naħsibx li huma ċari għandu l-konklużjoni tal-Kunsill hawnhekk u l-iktar riċenti ta' Marzu ta' din is-sena fil-fatt. U jgħidu li ħajkun hemm 20% żieda ta' fl-effiċenza enerġetika. Mhux qegħdin inkunu konsistenti għadin nimxu lejn 20% għanna miktub, dix iġifiri, tista tkun 16, tista tkun 18, jena naħseb li jow ħanajdu 20 jew le, iġifiri f'Marzu l-Konsil Ewropew donnu kien ijat jisu jmur l-ura, juhu pas l-ura, mux ċert sa jġru ma jiġrix. Kena tlet alternattivi dimna però tistaw taraw li għanna problemi seri għawnek, Il-konsum tal-enerġija fl-Italja fl-2007 kellna 173 miljon tonnellata. U dan ħaj kompli jizdit ovvjament tal-2020 jekk inħarsu bħala proġett kif qed nipproġettaw imma Imbagħad idu naqsu l-20% għax dak ikun il-mira tagħna. Nħarsu lejn il-Lussemburgu 4.6 miljun tunnellata. Imbagħad id-Bassir 4.5. Il-Portugal 23.8 li jitilaw għal 30 un bat jinżlu għal 24. Ġifiri rridu nħarsu lejn il-previżjonijiet din hija kwistjoni kruċjali hawnhekk u dan hija ħaġa li trid issir pajjiż pajjiż. Ħafna semmew in-natura vinkolanti tal-miri, jiena ottimist, però jiena wkoll realist. Jekk ikonna miri vinkolanti għal kull stat membru kieku aħna tal-Kummissjoni nissuġġerixxu din il-ħaġa, din ħad tkun miċħuda bil-rifjużata mill-istati membri li ċittadini ħajrabjaw, ġifiri nkunu realisti hawnhekk. L-istati membri jridu ikunu favori għal ħaġa. Jekk jiena ngħid lill-istati membri, ara, għamlu pjanijiet tazzjoni nazzjonali fuq l-effiċjenza enerġetika. Bluha fuq bażi volontarja, mbagħad jekk fi żmien sattejn naraw illi mhux qegħdin nagħmlu progress, nerġgħu nħarsu lejn is-sitwazzjoni. U din qed intlaqa b'mod aħjar milli kieku nagħmlu miri vinkolanti issa. Naħseb illi l-istati membri ma jistgħux jiddiskutu jew jirrifjutaw dan is-suġġeriment. Naħseb li dan huwa aqwa approċċ Ewropew biex jirnexxina nilħu din il-mira konġunta. Issa jekk il-miri jkunu xvinkolanti jew volontari. Il-pjanijiet azzjoni nazzjonali huma meħtieġa, neċessari. Dawn il-pjanijiet aħna nistgħu nistudjawhom u jekk ma nkunux kontenti bis-sustanza tagħhom bil-kontenut tagħhom ma naċċettawhomx. Ħani hawnhekk għalissa. Grazzi ħafna u issa nistana bil-ħerqa li nerġa' lura l-Parlament u niġi hawnhekk bil-proposta nibdew id-diskussjonijiet uffiċjali tagħna. Grazzi ħafna Kummissarju. U fl-aħħar u mhux l-inqas però ngħaddi nerġa' għar-rapporter is-sur Bent Benston. Fidejk, Sr. Benston. Tak, herr formand. Herr kommissær, ærede medlemmer, tak for en god debat. Grazie. Kunne jo lyde til, at Grazie, kommissar. Grazzi, kommissarju, nishtiq ringrazzja il-daw kollha li kontribwixxu għal dan id-dibattitu tajjeb. Kieku semaw segu s-ċittadini ikun min jaħseb li ma tantx qed naqblu bejnietna. Madana kollu jina naħseb li fuq xie affarijiet qegħdin naqblu fil-fatt. Fema tiegħi? Tkellim ħafna fuq il-miżuri li jkunu jorbtu. Jena nixtieq ngħid li il-regoli li janna diġa dawn ir-regoli jiġu implementati u infurzati kif suppost hemm bżonn inkunu attivi anke biex nipromovu politika aħjar dwar il-bini u anki il-trasport. U importanti li dawn miżuri tal-enerġija u koll ikunu jistaw jaħdmu permezz tal-flus, il-fondi. Jena naħseb li għadba għanna x'namlu biex intejbu eh, ħafna punti f'dan il-qasam u jew ħafna osma mux se noqot nirrepeti dak li għalli sur Karens mill-Estonja meta saħa għal-fat li l-Unjoni Ewropea tħallas ħafna pajjiżi lil pajjiżi terzi biex tixtri l-enerġija Russja u pajjiżi oħra u forsi dawn il-flejs jistgħu jintużaw fl-Ewropa stess. Ukoll l-Ewropa għandha tkun minn ta' net f'dan il-settur ma biex naslu li tigonna l-investimenti u l-investiment iġib ukoll iktar postijiet tax-xogħol, kumpanniji ġodda u anki postijiet ta' xogħol importanti fl-SMEs. Kollha vantaġġi għall-Unjoni għalhekk għal darbohra nirringrazzja għal kulħadd għall appoġġ għall għajnuna nirringrazzja l kummissjoni u d-dipartimenti differenti tal-Kummissjoni. Nirringrazzja wkoll il-grupp tiegħi u daw kollha li enuni biex nabbozza dan il-rapport nishtiq. Speċjalment, mod speċjali nirringrazzja xadu rapportora ġverament ħdimna fl-imkien b'mod tajjeb. Naħseb issa dimna għanna bċa xogħol li rridu nagħmlu li huwa li nuru dan il-Parlament juri l-messaġġ ċar kif għandha tmexxi il-Kommissjoni. Grazzi ħafna. Id-dibattitu għamalu il-votazzjoni s sirada. U s-sisterna